tafu nar l-erba fil-ħodu wara prezentazzjoni tal-programm tal-presidenza Bulgara minnaħa tal-Prim Ministru Borisov se jkunem l ewwel dibattitu fuq il-ġejjeni tal-Europa illi fih se jipparteċipa tixok u appuntament importanti ħafna li se tkun waħda mill ewwel luqat illi se jkollu dan illi se jpoġġu l-Parlament fil-qalba ta' dibattitu fuq il-ġejjeni tal-Unjoni. Infakkarkom illi sabiex ikonna skampju iktar spontanju, interattiv u inklusiv, id-deċidejna illi nużaw sistema ta' catch tiegħi autentiku sabiex daw kollha li jixtiequ jistgħu jitolbu il-ħin tal-kelma Ovvjament, mhux kulħadd se jkollu l-opportunità li jitkellem imma se nipprova nkun bilanċatu ġust kemm jista' jkun nirrispetta d-diversità li hawn f'din l-assembleja imma il-catch di għaj xorta wahda se jirrispetta il-numri ta' deputati li kunem f'kull grupp politiku. Is-seduta ja miftuħa il-minuti ta' l-aħħar plenarja tqasmu ma nafx jekk għawx xi kummenti mela il-minuti issa huma approvati. Wara r-riżenja tal-Onorevoli Josu Waristia Bounce il